Eh, eh, tal-Istati Uniti li ġi violat il-ftejm tal-TFTP. Għal dastant jena ma nistax għalissa nitlob sospensjoni ta' dan il-ftejm. Grazzi signora Malstorm. Kollegi, din il diskussjoni issa maluqa. Memx proċedura kif qed titlob in signora Belt. Il-proċedura, il-diskussjoni maluqa, nista' infakkarkom illi dina ħat votata fil-plenarja li mis ta' ottubru. Grazie. Issa naddu al punt li mis. Mistoqsija orali l-Kommissjoni. E tisħiħ tal-kooperazzjoni e, transkonfinali tal-infurzar tal-liġi. E kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi transkonfinali. Nati il-mikrofonu li sur Lopez Aguilar. Grazie Presidente. aħna konna naqblu illi il il-kriminalità transkonfinali li dejjem qed tiżdied fl-Ewropea. Il-rapport tal-Kumitat Krime eh, dana jgħidu b'mod ċar. Kif ukoll anki eh, l-evalwazzjoni tal- eh, kriminalità organizzati użata gravi li saret reċentement qed jgħidu illi hemm xejra ġdida ta' kriminalità mm, qed tiġi operata minn networks Eh, illi jaħdmu eh, fil-ċibernetika. Eh, u dan jfisser illi u għafax li illum namlu reati transkonfinali u jfisser u koll li memx ċentri speċifiċi ta' attività fejn jaħdmu dawn il-kriminali. Għal-dastan taħna nħossu illi dawn il-networks kriminali għet jużaw għanna għandu iġu miġilda biex nuza, billi nużaw l-istrumenti kollha transkonfinali li għanna għad dispozizjon għal stant għanna e, e, din l-sfida enormi u dimna u bżon naraw kif nistaw n-organizzaw ruħna aħjar biex nkunu nistaw namlu skambju aħjar tal-informazzjonijiet billi nimplementaw aħjar leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nwaqfu dawn il-kriminali u narrestawhom u nirrispettaw id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Jiena naħseb li hemm mod kif nistgħu aħna niġbru u nipproċessaw u niskambjaw id-dejta fil-Unjoni Ewropea bejn l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi u fuq livell legali u tal-infurzar tal-liġi. Dawn iż-żewġ strumenti ġew infaslin u żviluppati gradualment u, da skont kif inhu l-bżonn u ħafna drabi hemm irdupjar, hemm overlap eh, ta', ta, ta bżonnijiet. <clears throat> u ħafna drabi kun hemm trasparenza insuffiċenti. Aħna għandna bżonn ta' situazzjoni tal-istrumenti, proċessi u mekanizmi disponibbli għalina u daw jinkludu dawk il-mekanizmi li bġew użati għall-iskambju tad-dejta u fuq kif nistaw aħna namlu l-iskambju tad-dejta mod iktar effiċenti, għanna bżon ta' vizjoni għal-futur, għanna bżon naraw kif nistaw eh, infaslu u ottimizzaw l-isforzi tagħna aħjar biex niskambjaw l-informazzjoni fl-Unjoni Ewropea fuq il-reati, fuq il-kriminalità u nizguraw illi l-privatezza u il-provazzjoni ta' dajta tiġi protetta u rispettata għanna eh, bżon ninkludu, nirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità, efficienza u accountability meta namlu verifika ta' data. U jina naħseb illi parti minn din il- eh, minn dawn l-istrumenti għad deċiżjoni prum li ġiet adottata fl-2008 illi daħlet seba stati membri taħt l-umbrella ta' dan il-ftejim frum illi inkludew fil-Unjoni Ewropea l-possibilità illi fiha ħafna kondizjonijiet, possibilità li wieħed jagħmel tracking u jagħmel eh, paragun eh, automatiku eh, il-data nazzjonali li hemm fil-DNA databases databases tal-marki ta' swaba u informazzjoni toħra. Dawn huma istrument komuni li ġi użat fil-attivitajiet kriminali u investigazzjoni kriminali. Però il-deċiżjoni prum li ġi adottat fil-qafas ta' dak li ngħidulu aħna tielet pilastru ta' kooperazzjoni intergovernamentali ma fiex Eh, kontroll pro eh, xira eh, demokratiku, specialment li stanna trattat tal-Lisbona. Jen ixtejn kunnaf, jekk il-Komissjoni ix se daħal id-deċizjoni prum taħt il-qafas tal-trattat tal-Lisbona mill-aktar kmini possibli. Dan jkun mod koerenti biex ninterpretaw l-effetti tal-trattat tal-Lisbona. Mm, Komissarju Malmström, grazie, grazie President. Grazzi ta' sew ili daqxejn hawnhekk għal nur ta' sijat. Nix ringrazzja l-Kumitat tal-Libe u l-President tal-Libe tal-qajm din kwistjoni. Kif tagħtu l skamp ta' informazzjoni offer strumenti importanti ħafna għal kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi fiħda l-Unjoni Ewropea u għalek aħna kuntenti ħafna dan id-dibattitu issa qed nagħmluh. Aħna nilqgħu il-bidliet li saru biħdan minħabba trattat tal-Lisbona u anki pożizzjoni tal-Parlament Ewropew għax hawnhekk għandna aktar studju eh, skrutinju ta' dawn l-oqsma li huma intergovernativi. Rigward id-deċiżjoni tal-prum, il-Kummissjoni deċidiet li ma tamilx aktar bidli tal-bażi legali qabel ma jkun hemm implementazzjoni sħiħa. Dan għaliex inkella aħna ikkonna implementazzjoni li timxi aktar bil-mod u dan din telimina l-proċess kollu kemmu. Għalhekk aħna tnafsu li jkollna implementazzjoni imħafa minna tal-istati membri fil-ambjent stabbli dan ġie adottat taħt il-tielet pilastru għalhekk il-Kummissjoni m'għandix ir-regoli normali għall implementazzjoni nazzjonali f'perjodu transitorju, però minn Diċembru tal-2014 ħana s-seri inkunu nistaw jekk nixtiequ nresqu proċeduri ta' ksur. Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-iskampi ta' informazzjoni u dan il-modell aħna konkludejna li l-ebda eh, informazzjoni ta' skambju ta' informazzjoni fuq daw l-istrumenti mi neċessarja. L-istrumenti eżistenti għandhom ikunu applikati aħjar b'mod aktar konsistenti u għanna prezentaj numru ta' rekomandazzjonijiet Per eżempju li naqblu fuq il-kanal ta' komunikazzjoni l-Europol ġifiri li kolna punti ta' kontat sabiex naraw li kon approċ konsistenti għal skambju transkonfinali ta' informazzjoni u l-insaxħu taħriġ biex ikun hemm skambju ta' Eh, skemi ta' taħriġ li kunu komparabli. Aħna u koll irridu nħarsu l-protezzjoni ta' data u jrid konna statistika li tagħmel sens. il dibattitu fuq kif nistgħu ntejbu l-effettività ta' dawn l-istrumenti eżistenti u dawn l-odda għal skambju ta' informazzjoni għal għani ta' forzar ta' liġi kienu hemm u ġew ispirati wkoll mill pubblikazzjoni tal-komunikazzjoni tagħna u aħna nilqgħu wkoll il-fatt li dan id-dibattitu fil-fatt issa jinsa fuq livell politiku fil-Kunsill u anke fil-Parlament Ewropew. Aħna għal ħafna drabi fil-Kunsill mal-Ministri diskutejna din il-kwistjoni u għafasna l-Istati membri biex jibdew l-libertazzjoni tagħhom fl-aħħar fuq il-protezzjoni ta' deta intom konxi li l-direttiva proposta ta' protezzjoni ta' deta fil-qasam ta' infurzar ta' liġi għandha bżonn impenna tal-Kummissjoni sabiex tirrevedi dawn l-istrumenti anke għal data personali minna u tlet snin wara li tħol il-regolament, jitħol il-regolament fis seħ Nirringrazzjakom għal-proposti ta' Thank you very much, Commission. Grazie tassi Sir Kommissjoni, issa l-kellima fissam il-gruppi politiċi. Nati l-kelma l-Onorevoli Diaz de Mera fissam il-PPE. Grazie tassew, Sir Njura President. Dan dinja mis-sosjara li xirqa u jina nil-qaħafna. Il-ġlida kontra il-kriminalità transkonfinali hija kwestjoni ferm importanti u dan ifisser li aħna għandna bżonn aktar skambju rigorus ta' informazzjoni ta' dwar il forzar ta' liġi u anki ġudizzjarju meta eh, ġi konkluż it-Trattat ta' Prum 2005 kien hemm ftit stati membri li adottaw dan il-trattat u mbagħad issieħbu xi stati membri oħra. U b'dan il-mod dan seta' jissir strument importanti l-Unjoni Ewropea, però ħafna aġenziji tal-Unjoni Ewropea kompetenzi differenti fil- qasam ta' forzar tal-liġi u tal-rati ifisser li kien hemm ħafna ftehimiet bilaterali u multilaterali konklużi min-naħa tal-istati membri. Aħna għandna sirene għandna siena sjena u oħrajn networks sħaħ ta' ftehimiet u dan ma jfissirx li l-kooperazzjoni fil-qasam ta' skambju ta' informazzjoni fiħdan l-Europa aktar faċli. jina naqsam dak li għanna fil-komunikazzjoni ta' 7 ta' li xaħna ma nħossux li għanna noħol u databases ġodda jew strumenti ġodda l-skambju ta' informazzjoni. jina nasab li nistaw nużaw mekkanizmi eżistenti u dawn għandhom kunu applikati b'mod aktar rigorrus u aktar efficienti, jina naqsam li dawn l mekkanizmi dawn l-istrumenti għandhom ikunu parti mitrattat tal-Lisbona għandhom għandhom jaqgħu ta' dan il-kuntest ikunu soġġetti għal skrutinju parlamentari jiena tal-fema li it-trattat ta' Lisbona għandu jieħu post il-tielet pilastru minar ma ninjuraw il-fat tal-punti sostantivi tal-trattat oriġinali ta' Prum sabiex nissalva gwardja u nħarsu drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej b'mod partikolari dritt tal-privatezza u il-protezzjoni tad-data. Jien naħseb li restrizzjonijiet ta' dritt tal privatezza tiġġistifika eh, il-fat jekk dawn ikunu indispensabli u neċessari f'soċjetà demokratika u din hija parti mit-trattat ta' Prumu jien nixtieq nirringrazzja il-ħon Fernando. Grazzi tassew l-Onorevoli Diazema Demera nagħti l kelma lis-Sur Wayne Holzer. Grazzi tassew, Sinjora President jiena hawnhekk nixtieq naqbel ma l-evaluazzjoni ta' Sur Diaz de Mera dwar il trattata ta' Prum, għaliex dan huwa strument importanti ħafna fil-ġlida kontra l-kriminalità. U bla dubju jgħin l-autoritajiet ta' nfurzar tal-liġi sabiex joperaw transkonfinalment. Dak li importanti xorta waħda u li id-drittijiet ċiviċi jiġu rispettati. Sfortunatament hemm ħafna djufijiet fil- trattat ta' proof dak li ju protezzjoni ta' data, memx definizzjoni ta' data personali. U din problema, u għalhekk aħna nitolbu għal din il-kwistjoni fil-opinjoni tagħna. Fl-1981 lura fi żmien il-Kunsil tal-Ewropa adottaw konvenzjoni fuq il-protezzjoni ta' data u hemmhekk talbet li hemmhekk irid ikun hemm garanziji għal din id-data biex id-data tibqa' konfidenzjali. U anki biex ikun hemm entità barranija li tagħmel supervizjoni ta' skambju ta' tali data, data personali. Issa, sossigwentament, aħna tejjibna il-rezoluzzjoni oriġinali tal-Kunsil tal-Ewropa fiħdan il ftemit tana fil-Parlament Ewropew u għalek aħna spiċċajna bil-pakket tal protezzjoni tad data. Issa kon nittama li konna nindirizzaw din il-kwistjoni bl-istess ħeffa li konna utilizzajna meta daħal fis-seħi trattat ta' Lisbona għaliex issa aħna koleġislaturi daw il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Schmidt fis-sem l-Alde. Grazzi tas Signora President, kontent li qed narak fostna, Kummissarju. 3600 organizzazzjonijiet Ewropea tal-dwar il-kriminalità fl-Ewropa eh, ovvjament ma domx daqsek eh, għandhom ħafna xjamlu fil-qasam tagħhom. U l impjieku l-ekonomija nistgħu ngħidu li huma minn ta' qudiem fil-tħassib tagħna per organizzata xorta waħda hija kwistjoni importanti sa kien hemm numru ta' proposti kostruttivi għal titjib biex ntejbu anki l-kooperazzjoni bej pajjiż differenti u li niksbu wkoll definizzjoni komuni ta' kriċini kriminata organizzata. Dak huwa punt ta' tluq tep. Miljuni mijiet ta' miljuni ta' euro jmorru fil-kontrabandu, fil-kontrabandu tal-armi, fil-traffikar tal-bnedmin. Ġifri dawn huma affarijiet, dawn huma kwistjoni, dan huwa żmien ta' kriżi finanzjarju aktar minn qabel irridu naraw li dawn il flus imorru lura fejn suppost qegħdin fl-ekonomija reali il-programm ta' Stokkolma kellu jħeġġeġ l-iskambju ta' informazzjoni u koordinazzjoni aħjar eh, f'Ewropa bla frontieri. Pero nista' ngħidulkom li f'pajjiżi stess, anzi fil-belt tiegħi stess għandna diffikultà biex nagħmlu skambju ta' informazzjoni anki fejn m'hemmx frontieri u għalhekk jiena naħoss li ħaġa daqsxejn stramba li ċertu stati membri huma daqsxejn xettiċi minn din l-iskambju tal-informazzjoni, minn l-iskambju tal-informazzjoni, ovvjament u ma jkunu l-kriminali u ma jitilfu minn din is-sitwazzjoni. Għalhekk jina naħseb li Il-problema mhix qiegħda fidejn il-Kummissjoni ma qiegħda fidejn l-Istati Membri, iva nixtieq nara li għandna Ewropew mandat ċar li tkun mamra ħjar, però l-Unjoni Ewropea hi soluzzjoni tal-problema tagħna, però l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mbagħad iridu jaħdmu flimkien sabiex jippruvaw iwafqu l-organizzazzjoni kriminali ħsiena. Iridu nkunu koraġġużi u mhux bħaħan. Nagħti l-kelma l-Onorevli Albrecht fissam il-Partit tal ħodwer Grazzi tassew, Signor President, Eżis Kummissarju, kollegi, ippermetu li najt li huwa ferm importanti li konna kooperazzjoni aħjar għal ġustizzja l pulizija għanna bżonna ħafna, pero kif għattilkom u anki l-grupp tijaj għal ħafna snin, għanna bżon standards komuni sabiex kooperaw mot aħjar, għanna bżon livell l-indaqs meta niġu għal protezzjoni ta' data anki dritti ta' proċedura, prinċipi ta' stadda tritt, għal dawk li ma' wkoll prinċipi bażiċi nsibuhom fil-kostituzzjonijiet tagħna. Mhux bizzejiet li noqogħdu ngħidu raffin reċiproku ta' standards komuni fl-Ewropa, mhux bizzejiet, għalhekk iridu naħdmu fuq standards komuni u mbagħad nkun nistgħu nifacilitaw ix-xogħol tal-pulizija u l-awtoritajiet tal-ġustizzja. U jiena nixtieq ngħid ukoll li rridu nixtu l-attenzjoni fuq dawk l-affarijiet li qed jiffaċilitaw il-kooperazzjoni tal-ġustizzja fuq l-art u mhux noqogħdu nonfqu ħafna flus, flus kbar f'sorveljanza tal-massa dawn is-sistemi ta' sorveljanza tal-massa li fl-opinjoni tiegħi mhux qed ikunu daqshekk effiċjenti meta biex jenaqsu l-kriminalità, però ninvestu teams ta' Eh, teams konġunti ta' investigazzjoni fejn l-autorità ġustizzja tal polizija jkunu jistgħu jidmu flimkien anki fuq livell lokali. Dan hu l-aħjar mot li nimxu. Din mhix il-politika li bħalissa qed tiġi segwita fih dan l-istati membri fil kunsill u jina wkoll laqas mill eh, kommissarju u għalhekk irridu naraw kif ser nimxu l-qudiem. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli McAvey. Grazzi għall-autoritajt nazzjonali biex jikoperaw sabiex jġildu kriminalità transkonfinali l ewwel qabel kollox aħna għandna bżonn narmonizzaw il-kanali ta' komunikazzjoni bil istati membri hawnhekk jiena naqbel mal-kollegi tagħna għandna bżonn standards komuni fost istati membri. Pala rapporter għal regolament tal l-Eurodac jiena naf kif l-iskambju ta' informazzjoni eh, taħdem bil istati membri. Id-database tal-Eurodac dinija database dwar il-marki taswa swaba tippermetti aċċessa informazzjoni l awtoritajiet nazzjonali sabiex bekk ikun jistgħu jipprevjenu kriminalità serju u terrorizmu sabiex identifikaw l-awturi dawk li kawżaw il-reati u min iġel dawn il-vitmi isofru ovvjament. U għalhekk aħna qed nippruvaw nintroduċu wkoll Eh, niprofaw insibu min qed juża identità falsa, min qed jipprova jidħol eh, fl-Ewropa b'mod illegali u qed jkommetti reati seri. Dan din tip ta' skab ta' informazzjoni affermi importanti għal dik li kriminalità transkonfinali. L-membri tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma jistax ikollhom aċċess għal Eurodoc sakemm huma ma jistawx eh, ifittxu informazzjoni l-insibu f'database oħra jisma Brum f'Brum u taħdem bis 11 stat membru hemm aċċess limitat f'Eurodak u f'Brum. Dawk li jimplementaw id-deċiżjoni tal-Prum iridu jagħmlu hekk mill-aktar fisu jimplementaw rekwiżiti tal-Kummissjoni Ewropea sabiex bekk ikunu jistgħu jużaw informazzjoni essenzjali fi ġlida kontra il-kriminalità transkonfinali. Αδελφός Romero Λόπες den in στην αίθουσα, οπότε θα δώσω to λόγο στον sinadelfo Vandenkamp. Nat il-kelma l-onorevoli Vandenkamp. Signor President, grazzi tassew. Jekk hemm settur wieħed fl-Ewropa li jifhem tassew l-importanza ta' territori bla frontieri u l-moviment liberu tal-persuni i dik ta' kriminalità organizzata. Jena raw xinu jiġri bħalissa fl-Europa u fil-pajis tiegħi fl-Olanda din il kwestjoni ta' territori bla frontieri jew frontieri miftuħa. Nasib inti tista' tgħid li aħna tinkunu pjuttost baħnana f'ċertu affarijiet anki nistgħu ngħidu li l-kriminalità organizzata qiegħda dejjem tiżdied. Hija kbira ħmenz il-problema u reċentament aħna żammejna eh, żgħażagħ mafjużi li għal ħafna żmien kienu qegħdin jgħixu fi flat u minħabba dan l-iskambju ta' informazzjoni fl-aħħar instab u ġi arrestat. Jinnaqbel ma Sura Gilar li trattament ta' prum u l-iskambju ta' informazzjoni twassal għal tista tiksab riżultati tajbin ħafna meta niġu għal-ġlida kontra l-kriminalità, però l-mistoqsija għal għalfejn l-implementazzjoni ta' dum daqshekk u bosta kollegi qalu li hemm biss 11 stat membru li jimplementaw dan il-ftajif Meta ser jisegwu li sati membri l-oħrajn bl-implementazzjoni ta' dan il-ftehim jiena naqbel ma' Surga Aguilar li aħna rridu nsaħħu din dal-istrument, il-Kummissjoni qalet hekk meta aħna ser eh, meta l-istati membri jimplementaw dan it-trattat, però meta ser iseħ dan il-każ, meta kemm għandhom nistennew biex l-istati membri kollha jimplementaw eh, dan it-trattat. Grazzi tas-sew sur President Bosta mill-problemi li aħna għandna bħala Unjoni Ewropea hija nqas ta' konformità ta' applikazzjoni tal-liġi. Dan iwassal għal ġifijiet kontroll inadekwat fuq il livell tal-Unjoni Ewropea, għalhekk għandna bżonn sistema ta' mapping rigward anki ftejmit internazzjonali u li jħarsu l-iskambju ta' informazzjoni. Importanti wkoll li l-Kummissjoni tagħmel dawn is-sistemi awtomatiċi sabiex timbat evalwa Eh, xinu jiġi b'dan l-iskambju ta' informazzjoni li dun zidu najdu kol numru ta' inizjattivi ta' taħriġ tal-pulizija biex jisaxħu l-iskambju ta' informazzjoni u ta' kooperazzjoni. fl il id-deċizjoni ta' prum dan huwa strument li sar pjuttost komuni fl-investigazzjoni tal-pulizija fil-kooperazzjoni tagħhom, u mbagħad hemm bżonn implementazzjoni reali fl-istati membri rridu nħaffu. Min ġdid hemm ħtieġa li jkun hemm integrazzjoni aktar imsaħħa tal-Unjoni Ewropea sabiex nagħtu tweġibiet aħjar li soċjetajiet tagħna. Għasnax palissa vera tanħosni biex. We proceed. Grazzi tassew, issa naddu għal procedura keġrijaj u nati l-kelma sal-Honorevoli Luhan. Grazzi tassew, Signora Kommissarju, eżis kollegi, aħna konna din nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' data, konna din nitkellmu dwar it-trasparenza, qed nitkellmu dwar ix-xewqa li nipprovdu ċittadini tagħna b'aktar informazzjoni sabiex aħna inkunu ta' suċċess f'kull direzzjoni li nieħdu. Aħna konet nitkellmu dwar il-moviment liberu tal-persuni, però mhux kapaċi niżviluppaw standards komuni. Maħniex kapaċi li nikkorrelaw l-istituzzjoni li diġa jżistu. u reċentament jiena onorat, kont onorat li inkun mistieden ta' avveniment fil-Parlament Ewropew fejn esperti Ewropew mhux Ewropew tkellmu dwar it-trasparenza ta' data fuq uh, eh, fil-dominju online fuq l-internet u anki tkellmu dwar is-sigurtà ta' ċittadini. Fidan l-Unjoni Ewropea s-sitwazzjoni hija diżastru Ġifiri, aħseb u għara barra l-Unjoni Ewropea xini situazzjoni, pero l-Unjoni Ewropea trid tikkoordina sistemi eżistenti, ġifiri, issa irrelevanti jekk xint nitkelmu dwar pajjiżi Schengen u dawk li mhumiex fix Schengen. Però fl-istess waqt irridu konna wkoll programmi konkreti biex nimplementaw dan kollu. Grazzi. Sur Signor President, grazzi tassew. L-opinjoni personali tijaj ili jħagġa tajba li aħna prezentajna din il-mistoqsija orali għalix aħna irridu nuru li il-liġi li ġiet adottata qed tiġi imħarsa. Ma jistax ikun hemm impunità. Jew attività kriminali transkonfinali f'dak il-każ tittiġi intraċċata, tinstab Dan huwa ferm importanti għal ġlida kontra il-kriminalità. Għalhekk kull strument li aħna għandna dispozizjoni tagħna hija importanti ħafna. Irridu namlu użu mill-istrumenti kollha li għandna dispozizjoni tagħna f'dan il-mod aħna kun nistgħu niksbu rispett miċ-ċittadini tagħna. Grazzi tassew natil l-kelma l-Onorveli Malmstrom. Grazzi tassew, Signor President, grazzi u koll l-membri tal-Parlament li għajmu din il-kwistjoni naqbel 100% li l-krimta organizzata hija sfida transkonfinali u l-unika mod li nistgħu niġġieldu dan u billi jkollna korporazzjoni aktar permezz tal-Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi. Il-krimta organizzata hija eh, prinċipali hawnhekk u għalhekk aħna qed nitkellmu rridu nagħmlu użum l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħna ma naħsibx li hemm użu li noħorġu bideja ġodda ta' skambju ta' informazzjoni ma' nużaw dak li diġa għanna dispozizjoni tagħna. U nofs l-istati membri implementaw it-trattat ta' prum. U għalek ma jagħmilx sens li niblu il bazi legali għaliex domna hawnhekk. Provajna nidentifikaw x'in il-problema kwistjonijiet prattiċi nistgħu ngħiduħut minnhom ma jafux kif jagħmlu dan u għalhekk aħna qed niffinanzjaw taħriġ korsijiet sabiex ngħinu dawn l-istati membri qed niġbru flimkien stati membri differenza biex jgħalmu l-xurxin jagħmlu skambju ta' opinjoni tu esperjenzi. U din donna il-raġuni għalfejn emdew minn fl-implementazzjoni ta' trattat ta' prum, forsi ma kienx minn ta' uddim fil-prioritajiet tal-istati membri. Pero dan il-punt għajjem neħkem il-darba fil-Konsili tal-ġaj. Tlabna l-istati membri biex jaħdmu aktar. Meta ser jiġi finalizzat dan ix-xogħol? <laughs> Ma nistax ngħidilkom minna u san oħra, eh, din ser tidħol fi trattat, ser tkun eh, mitħla ta' trattat ta' Lisbona, bat nkun nistaw naddu l-proċeduri ta' ksur. Pero Iva jena naqbel ma'kom li rrit ikonna standards komuni rridu inħarsu kol lejn il-protezzjoni ta' data. U hekk kif naraw l-implementazzjoni timxi l-qoddim, inibdew inħarsu lejn daw l-aspetti wkoll. Irridu nirriflettu fuq l-aħjar approċ, anki għal aktar zvilu f'dan il-qasam u dan jista' jisir f'kuntest wara Stokkolma u jina kontenta li u ħerqana li konna diskussjoni ta' aktar qudiem mal-Kumitat tal-Libe. Grazzi Kummissarju dan itemme dibattitu u l-votazzjoni fuq il-proposta riżoluzzjoni għad il-mistoqsija orali se seħħada f'nofsinhar. Naddu sal-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Mistoqsija